if you're ready, you, can start, you may start, please. Merci, uh, Madame la Présidente, de me donner l'occasion de vous présenter devant vous. Grazie ħafna, Signora President. Grazie tali li tajtuni din l ne presenta neprezenta il-kandidatura tiegħi. Jiena ser nitkellem tlet lingwi il-punti li ktar b'saħħithom tal-kandidatura tiegħi għandhom x'jaqsmu mal-fatt li jiena ser inkun qed nitkellem dwar eh, l-innovazzjoni u r renovazzjoni u fl-istess ħin niddefendi drittijiet bażiċi bħal pereżempju id-drittijiet ta' ċittadini u wkoll li ngħaddu għal sfidi oħrajn li eh, huma importanti fis-soċjetà. It-tieni punt fil-kandidatura tiegħi eh, u għal-fat li jena ombudsman professjonali. Jena illi ombudsman fuq livell federali fil-Belġu. U dak eh, kien mill seba' design sa l-2005 kien xoħli issa però jiena professur fil-Kolleġġ tal-Ewropa u nagħmel lectures dwar medjazzjoni u um, metodi alternattivi ta' rizoluzzjoni. Jien u konflitti. Jiena għal daqstant naf li ġisew u niprattikaw u din hija ħaġa importanti għall-Ombudsman Ewropew. U bħala avukat u bħala espert legali jiena dejjem ist ġi bħala xi ħaġa li qiegħda għas-servizz ta' ċittadini u mhux bil-kontra. Jiena rajt avukati li huma kandidati ideali għal mandat ta' ombudsman f'ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea dan huwa rekwiżit legali u kostituzzjonali li l-ombudsman ikun avukat. Ir-raba punt huwa li jiena mitla ħafna tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-aġenziji u jiena ħdimt ma' bosta minnu fi Strasburgu, il-Lussemburgu, Brussel u Copenhagen, iżda wkoll anka barra mill-Ewropa mal-Europed u mal-DG Cooperation u jien ukoll ktibt u publikajt uh, artikli dwar l-Unjoni Ewropea u kif taħdem. Il-ħames punt u għal fatt li jiena nista' nitkellem ħames lingwi Ewropej tal-Unjoni Ewropea u nista' nifhem tnejn oħra. U allura jiena nemmen b'mod onest li rispett ta' l-identità ta' kull pajjiż u ta' kull lingwa hija xi ħaġa ferm importanti u għandha tkun fil-qofol tal-Unjoni Ewropea u wkoll fil-qalba ta' istituzzjoni pal l-Ombudsman li huwa f'kuntatt regolari maċ-ċittadini Ewropej. Dan huwa punt ferm importanti għalija. Punt ieħor fil-kandidatura tiegħi li huwa ferm importanti huwa li jien għandi kandidatura interġenerazzjonali għal xiena għandi 49 sena, għandi kważi 50 sena u ksibt bżiet informazzjoni, eh, esperjenza ġifiri, pero hija wkoll età li fija wieħed ikun għadu lest li jilqa sfidi ġodda. U din hija wkoll età medja bejn żewġ ġenerazzjonijiet ferm importanti fl-Ewropa li jiena nqis ferm importanti il-mod ta' kif nara r-wol tal-Ombudsman Ewropew huwa ferm ċar. Jina naħseb li għandu l wol ferm importanti għandu għanijiet, ħafna għanijiet, l il-net li jisaħħa il-kontroll demokratiku tal-Unjoni Ewropea biex bekk issir protagonista ċentrali fil-protezzjoni tal-ċittadini. Kontra mm, l-amministrazzjoni, nuqqas ta' amministrazzjoni tajba u ukoll eh, naħseb li l-Ombudsman Ewropew u Nazzjonali għandu jkunem biex jgħin l-Parlament Ewropew biex eh, jgħamil xogħlu iktar tajjeb fid-demokratizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament hija huwa l-istituzzjoni li għandu liktar leġittimità leġittimità fl-istituzzjonijiet kollha ta' l-Unjoni Ewropea u għal daqstant huwa ferm importanti li aħna nassiguraw li ikun hemm riflessi demokratiċi fl-istituzzjonijiet kollha fl-aġenziji kollha li jaħdmu fl-Ewropa. It-tieni punt tiegħi huwa li l-Ombudsman Ewropew għandu jassigura li ikun hemm tliet prinċipji fil-qalba tal-Amministrazzjoni Ewropea l-ewwel trasparenza u l-prinċipju ta' trasparenza it-trasparenza għandha tkun waħda mill-punti l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea kif imniżżel fl-ewwel artiklu ta' trattat u għandu jiġi għandu tiġi implementata fl-istituzzjonijiet kollha fl-Aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea. U għandha wkoll tiġi meqjusa bħala l-ewwel priorità tal-Medjatur mm, tal-Ombudsman Ewropew. It-tieni punt, ir-responsabilità dan huwa it-tieni prinċipju. Dan huwa prinċipju ewlieni għal kwalunkwe amministrazzjoni, istituzzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u għanna bżonn inżidu kemm ir-responsabilità kif ukoll it-trasparenza fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej. Forsi l-prinċipju tal-responsabilità li accountability li hija l-inqas eh, sviluppata fuq livell Ewropew. mbagħad il-prinċipju li ħolli għal qalbi ħafna li għal il-kultura tas servizzi din għandha tiġi miksuba f'dan l-istituzzjonijiet Ewropej, għandha tkun parti mill-amministrazzjoni pubblika Ewropea, għandha tkun eh, f'moħħ kull eh, persuna li taħdem fl-istituzzjonijiet u u kol biex nsaħu drittijiet fundamentali fil-Unjoni Ewropea kollha. L-Ombudsman Ewropew huwa wieħed mill-iktar protagonisti importanti fl-implementazzjoni ta' ċarta ta' drittijiet fundamentali u kol għandi jiġi volut ta' non-diskriminazzjoni u opportunitajiet indaqs għal persuni b'diżabilità iżda wkoll każijiet ta' solidarjetà. Jiena jkolli ngħid li dawn kollha huma punti importanti ħafna u dawn huma sma li fihom l-Ombudsman Ewropew għandu jkun ferm attiv fil-ħames snin li ġejjin. Mbagħad hemm ir-raba eh, punt, raba qasam li fih l-Ombudsman għandu jkun attiv. Dan għandu jkun sors li jressaq suġġerimenti għal riformi li jtejbu l-istituzzjonijiet u l-aġenziji ta' l-Unjoni Ewropea u kif jaħdmu irrid jiġi assigurat li kunem taħriġ aħjar tal eh, personell li jadmu fil-Unjoni Ewropea u jassiguraw biex bekk dawn jassiguraw li ċittadini Ewropej jkunu fil-qalba tal ta' tħassib tagħhom tal-punti kollha. Irid nassiguraw li jkun hemm maniġjar tajjeb u rikonoxximent tajjeb ta' dan u dan għandu jiġi implementat b'mod internazzjonali. Warwol importanti sabiex innaqsu il-qabża li hemm bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjoni Ewropew billi nħadmu sew u b'saħħitna fuq dawn l għanijiet li hemm semmejt li tagħmel il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ikunu jistaw jiġu mejjuna biex ikunu jistaw jiltaqgħu jew ikun hemm rikonċiljazzjoni permezz ta' arfin aħjar tal-ħidmiet Ewropej, rispetta rwol li jaqduma bħala vetrina tal-Unjoni Ewropea huma wkoll iridu jaqdu dan ir-rwol biex inaqsu dan il, din il-qabża li hemm bejn ċittadin l-istituzzjonijiet, l-istituzzjonijiet Ewropej, naħa l-oħra jridu jimplementaw azzjonijiet biex iħadmu l-magna tal-Unjoni Ewropea fajn ċittadini. Issa nixtieq ngħaddi u nibda nitkellem bl-Ingliż. Azzjonijiet u proposti li ser jiffukaw fuq amministrazzjoni aħjar L-ewwel net ser ikun hemm infurzar sħiħ tal-amministrazzjoni tajba, mhux biss mit tliet istituzzjonijiet iżda wkoll mill-Aġenziji kollha fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari f'rigward ta' deċiżjoni komuni biex jagħmlu hekk fl-2008 punt ieħor. Huwa biex jiġi żviluppat eh, kodiċi komuni għall-amministrazzjoni tajba U jiena nitlob li kunem dan il-kodiċi komuni għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha Ewropej. U jien ukoll qed nitlob li kunem definizzjoni aħjar ta', ta dan li jiġbor fih il-violazzjoni tal-prinċipju tal-amministrazzjoni tajba. U mhux kif inu eżattament palissa pala regola vinkolanti. Jien ukoll nixtieq nissuġġerixxi l-uffiċjal għal trasparenza ta' trasparenza għal kull eh, korp tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li din hija xi ferm importanti fl-aħħar l-Ombudsman Ewropew irid jagħmel supervizjoni tal-implementazzjoni tal-Charter tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet fundamentali. Din hija ħaġa importanti ħafna. Eh, Serja oħra ta' azzjonijiet u proposti jikonċernaw il-bżon biex tiżdied in-notorjetà tal-servizzi tal-Ombudsman Ewropew. Ser nidilkom xi figuri. Zieda tal-elementi bejn 2003 l-2008 kien ta' 28.5%. Jekk tqisu iż-żieda ta' eh, admissible complaints dan kien f'żieda ta' 15%. Jekk ma tqilx dan per capita, jekk tqis dan per capita, iż-żieda kienet ta' inqas minn 1%. kienu kunem, kienem u kon nuqas ta' inquiries bis 16.3% u kol zida fil-budget. Dan ifisser biċċar li jridu namlu pubbliċità iktar fil-rigward ta' drittijiet ta' ċittadini biex dawn huma jirreferu għall ombudsman Ewropew u għal daqstant jiena nitlob li jkun hemm kampanja ta' informazzjoni permanenti li taħdem b'mod kontinwu maċ ċittadini Ewropej u jkun hemm kooperazzjoni iktar mill-qrib mal-medja għaliex dawn huma ferm importanti biex inkunu nistgħu nilħu l-ċittadini biex bek dawn jirreferu għall-Ombudsman Ewropew. Jien ukoll irrid li jkun hemm iktar parteċipazzjoni f'konferenzi u seminars u jkun hemm netwerk deċentralizzat għad-delegati tal-Ombudsman Ewropew li ma ser jiswew xejn għaliex dan pratikament ser ikun hemm ser jkunu hemm flimkien mal-kooperazzjoni mal-, -kooperazzjoni mal Eh, perm fil-Unjoni Ewropea, jkun hemm ukoll centers ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha, u wkoll jiena nipproponi lil parlament li deċiżjoni deċiżjonijiet amministrattivi ikunu jiġbru fihom id-dritt li ċ-ċittadin jirreferi għall-ombudsman kif diġa hemm fid data protection issues. Issa fi rigward ta' referenzi għall-ombudsman dan għandu jisir flimkien ma' gwidi gwida ħjar l-ċittadini, meta dawn ikun qed jagħmlu l-ilmenti tagħhom biex ikun hemm ukoll filtering eh, e-system filtering fir rigward tal-ewwel domandi meta l-ċittadini jkunu qegħdin jagħmlu d-domandi tagħhom. Iridu naqsu kemm jista' jkun l-ilmenti li ma jaqsmu magħna. Bħalissa hemm 85% ta' l-ilmenti li jiġu mres għalejn l-ombudsman jien ukoll irid rrit ikunem, rrit li jkun hemm manwal komuni interattiv għal korpi kollha ta' l-Unjoni Ewropea. Biex bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jindirizzaw direttament lill-istituzzjoni konċernata. It-telet punt irid ikun hemm intensifikazzjoni ta' kooperazzjoni li hija ferm importanti. Kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u il-membri parlamentari Ewropej tafu li inqas minn wieħed minn kull 10 tal-ilmenti kollha li ġew introdotti għall-ombudsman ġew introdotti mill-MPs. Dawn jistaw jagħmlu ilmenti lill-Ombudsman Ewropew, però inqas minn wieħed minn 10 saru mill-MPs. Għal daqstant l-MPs għandhom isibu modi aħjar, modi iktar semplifikati biex resqu dawn l-ilmenti. Irid ikun hemm ukoll kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u il-Kumitat ta'kom. Għal dawla ħarsin snin eh, kien eccellenti, il-kooperazzjoni kien eccellenti, però ti tkun aħjar. Irrid ikun irridu kon investigaw eh, kwistjonijiet li huma overlapping. Irrid ikun hemm kooperazzjoni wkoll bejn l-Ombudsman u kumitati oħrajn Irid ikun hemm kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u l-Ombudsman Reġjonali Nazzjonali u wkoll mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Hemm però m'hemmx biżejjed. Tafu li fit-2008 kien hemm biss tmien każijiet ta' liġi komuni Ewropea li ġiet ġew finalizzati flimkien mal-Ombudsman Ewropew u l-Ombudsman Reġjonali Nazzjonali. Kien hemm biss tminja, dan mhux biżejjed, għadna l-bot wisq. U allura rridu nintensifikaw iktar din is-sinerġija f'dan dan in-netwerk. Jien ukoll nitlob li kulem iktar kooperazzjoni bejn l-Ombudsman Ewropew u wkoll il-Kummissjonijiet ta' drittijiet tal bnidem nazzjonali biex bekk ikunu nistgħu eh, nżommu ma' ċarter Ewropew u l-aħħar mhux l-inqas kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għal każijiet ta' amministrazzjoni ħażina li tkun persistenti u li għalija l-Ombudsman ikun ħareġ rekomendazzjoni u tkun ġiet approvata mill-Ombudsman. Din hija ferm importanti. Ir-raba u l-aħħar serje ta' azzjonijiet u proposti dawn għandhom xieqsom ma' t-tip ta' razzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew. L-Ombudsman Ewropew, fl-opinjoni tijaj, għandu jisaħħaħ il-review fil rigward ta' artiklu 226 u artiklu 228. Fir-rigward ta' proċeduri ta' ksur kif tafu. Hemm punt importanti fil rigward ta' regolamentazzjoni aħjar tal-Unjoni Ewropea u hemm kwistjoni li fija l-Ombudsman jista' isegwi kemm eh, elementi ta' proċedura kif ukoll ta' sustanza għal daqstant E, u koll e, l-ombudsman irrit innaqqas il-żmien fil-rigward tal-inkjesti. Il-medja hija 13 il-xar bħalissa, però kien hemm ukoll 18 il-xar, iżdew minn ta' 18 il-xar. U dan irid din titjeb. Il-Ombudsman ukoll irrid jagħmel follow-up sistematiku ta' rimarki kritiċi tal-Ombudsman fil-rigward ta' mal-amministrazzjoni ħażina biex bekk ikun hemm iktar pressjoni fuq l-istituzzjonijiet f'każ ta' amministrazzjoni ħażina. Fl-aħħar, l-Ombudsman ukoll irrid isaħħa l-użu ta' proċeduri iktar semplifikati u soluzzjonijiet uh, li ikunu bazati fuq konsens. Din hija xaġa ferm importanti biex itkun tista' jkun jistgħu jiġu trattati mod aħjar dawn l-elementi. Nirringrazzjak ħafna, Sinjura President. Ek għandek għandkom xi domandi jiena għom bil-qalb. Grazzi. Eh, allora prema il dibattito, eh, do la, la... Grazzi, issa ser nibdew id-dibattitu tagħna, ser eh, ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Cruni. Grazzi, signor President, Grazie, sur Manet. Tajtna ħafna informazzjoni, pero nishtiqek tejdilna x'inhuma l-prioritajiet tiegħek bħala uh, ombudsman futur jekk inti tiġi elett. X'taħseb dwar ir-rwol tal-Ombudsman Ewropew? Taħseb eh, li hemm bżonn ta' bidla fl-istatut ta' Ombudsman Ewropew, x'taħseb li għandu jsir minn ħaġa l-istituzzjonijiet Ewropej biex ehm, is-servizzi jitjiebu is-servizzi għaċ ċittadini jitjiebu taħt skont it-trattat mingħajr ma nqogħdu niddiskutu l-Ombudsman preżenti x'hemm x'nuqqasijiet hemm bħalissa fir-rigward ta' l-Ombudsman Ewropew u kif inti għandek f'moħħok li it-tejjeb eh, situazzjoni u x'inhu l pjanijiet tiegħek kif ser twassal dawn il-pjanijiet tiegħek. Ukoll forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar kif jista' jkun hemm kooperazzjoni mal kumitat ta' petizzjonijiet tal-Kummissjoni u kol ma' istituzzjonijiet oħrajn. Grazzi ħafna is-Sur eh, Bosinaru. Sur Manet il-Komitat tal-Petizzjonijiet ra li fl-2008 36% tal-ilmenti kellhom x'jaqsmu ma' nuqqas ta' trasparenza inkluża nuqqas ta' informazzjoni, rifjut ta' informazzjoni jew inkella ta' dokumenti. Allura, kif ser intejbu dan il-punt biex bekk iċ-ċittadini kollhom iktar fiduċja? X'in il-proposta tiegħek? X'inhu l-proġett tiegħek? Grazzi. Grazzi, Signora Henkis. Grazzi. Sur Monet, jien nixtieq insaqsik xi domandi osra ħafna. Din għandha x'taqsam ma' dak li qed Mod konvinċenti ħafna li wieħed mill-għanijiet tiegħek huwa li ttejjeb eh, l-immaġini tal-Ombudsman, tal-Uffiċċju tal-Ombudsman fl-Unjoni Ewropea. Aħna edin emmek biex nkunu ta' servizza ċittadini, pero dan ma tantx ikun ċar ta' spiss. Allora id-domanda tiegħi hija din, garantiji tista' timmaġna li sertati biex ta' sigura li fost il-ksur ta' drittijiet mhux ser ikun hemm ċertu ksur mod partikolari li inti ta' sigura li kunem ugwaljanza fi drittijiet gwarjanza ta' drittijiet biex bekk ħadd ma jħoss li il-problemi tiegħu se jiġu ma jusa bħala sekondarji minħabba raġunijiet politiċi. It-tieni domanda. Inti semmejt dinamizmu utli. Din hija xi ħaġa li toġobni ħafna. Inti taħseb li inti b'saħħtek biżejjed biex tassigura li ser tanalizza l-kwistjonijiet eh, fid-dettal ħafna li huma relatati ma' l-korruzzjoni, anka jekk din il-korruzzjoni tiġi prezentata fl-ola livelli ta' gvern. It-tielet domanda. Il-kwistjonijiet ta' eh, ħelsien, eh, sigurtà, dawn huma differenti però spiss jimxu it-tfit għandhom xaqsmu ma' xuxin. Issa hemm kwistjonijiet li jirreferu għal fatt li xogħol kontra terrorizmu jew inkella xogħol li saħaħ li eh, ta' ta' liġi huma importanti. Jiena naħseb però li noqogħdu attenti ħafna għaliex xogħol kontra terrorizmu u l-infurzar ta' liġi u affermi importanti, però Din hija l-opinjoni personali tiegħi. Nixtieq nkun naf eżattament x'taħseb inti dwar din il-kwistjoni ferm sensittiva u li spiss niddibattuha. Ir-raba domanda. Wara li jidħol fi seħ ta' ta' Lisbona ser ikun hemm um, referenda referenda ġodda u allura inti x'taħseb li Eh, dwar il-minoritajiet eh, etniċi, bħal per eżempju ċertu minoritajiet ma jistawx jużaw il-lingwa tagħhom għaliex huma jappartjenu għal grupp etniku partikolari. Inti x'taħseb dwar dan f'dan ir-rigward? Grazzi. Is-sur Sinjura Paradelli, kjoġbok. Grazzi tal-prezentazzjoni tant dinamika. ġa spiegajtinna dak li għandu jagħmel medjatur biex ikun jista' jilħaq l-anijiet ta' xogħlu. Mela, mistoqsi oħra, kif bissibek tnaqqas iż-żmienijiet biex wieħed iwieġeb għad-domandi li jsiru? għat biex jinġifiri kuna it-tweġibiet moti għal domandi. Fil-prattika però. Is Lora Nevori Harkin, grazzi tassew u eh, lejla tajba l-kulħat, grazzi għal eh, prezentazzjoni dettaljata u pratika. Jien għandi numru ta' mistoqsijiet li nixtieq nsaqsik fil-qosor u ħafna minnhom iduru ma' ċertu eżempju ta' kwistjoni li inti għajnt waqt il-prezentazzjoni tiegħek. Inti l-ewwel ħaġa tkellimt dwar li nimxu minn drittijiet klassiċi għal sfidi ġodda. Tista' tagħtini eżempju ta' x'tista' tfisser qed tfisser b'dan kollu? Mbagħad tkellimt ukoll fid-diskussjoni tiegħek dwar kwistjoni differenzi bejn is-sistemi legali differenti li jeżistu u anki il-rispett li dawn iż-żewġ sistemi legali fis tista' tilabra kemm xi iktar dwar dan ti titkellimt ukoll dwar kif il-liġi għandha tkun tejma s-servizz ta' ċittadini għandek xi ħaġa partikolari f'moħħok, pereżempju xi tip ta' leġislazzjoni partikolari Ewropea li tikkonċerna ċittadini aħjar u kien kif tista' taqdi rwol tiegħek mod l-aħjar aħjar mod. Ir-raba mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam dwar mal-administrazzjoni ħażina u kif tista' tixtieq twessa din id-definizzjoni. Ma fimx eżattament xrid tajt dak il-kliem u forsi tista' tispjegah kemm xi aħjar. Inti semmejt ukoll l-ħtieġa li konna sinerġija msaħħa bejn l-Ombudsman Ewropew u l-Kumitat ta' Petizzjoni meta jkunu din jinvestigaw l-istess kwistjonijiet. Naħseb jien għandek xi ħaġa speċifika f'moħħok u jekk tixtieq tispeċifika jkun nilqa' dan il-punt. Grazzi tassew, sassur Laura Nevoli Hawken. Grazzi tassew, jina u kol nishti nirringrazzjak tal-punti kolla li semmejt u nistanejt li jiva għan potenzjal unek. Inti semmejt li tixtieq tejjeb il-monitoraġġ tal-proċedura ta' ksur u li kollok il-kompetenza kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' proċeduri kif ukoll dak li għandu x'jaqsam ma' sustanza jew inkella deċiżjoni tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Tista' tispjega daqsxejn iktar kif tkun tista' tagħmel monitoraġġ ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni fis sostanza U mbagħad għandi mistoqsija oħra. Inti tkellimt dwar xi ftit drabi kważi kważi qatt jekk il-parlamenti il-parlament, il-deputati hawnhekk użaw xi drittijiet tagħhom dak l-għandu xi jaqsam mal l-ombudsman f'liema każijiet qed semmina hawnhekk. Fejn suppost kena nagħmlu xogħolna aħjar sabiex bekk aħna nkunu forsi ressaqna kazit aktar quddiem l-ombudsman. Tista' tispeċifika daqsxejn għaliex ovvjament la dubi dan huwa punt eh, importanti inti t titfaħtija fuqna u forsi jista' jkollok affarijiet serji f'moħħok li aħna forsi njorajna. U jiena verament kurjuża biex nara eżattament fejn ma minni xogħolna sew. Grazie, l'onorevole. Grazzi, issa sur Salavrankos. Grazzi tassew, nishtiq nirringrazzjak ħafna sur Monet. Mela, rigward il-bilanċ bil kumitat ta' Petizzjonijiet u l-Ombudsman. Mela, għajd li daqxejn. Inti qed tara li xi repetizzjonijiet istituzzjonali ġifiri, repetizzjoni ta' xogħol bejn il komitat ta' Petizzjoni u xogħol tal-Ombudsman. Tista' tgħidilna eżattament x'inhuma il-kompetenzi ta' x'inhuma l-kompetenzi ta' kull istituzzjoni biex nevitaw repetizzjoni ta' xogħol jekk jogħġbok. Sur Monet, tista' twieġeb? Iva, ħafna mistoqsijiet, Sur President, ħani prova ma ninsa l-ebda waħda minn dawn mistoqsijiet li sajt li. Mela nirringrazzjak tal-mistoqsijiet tagħkom, grazzi s-Sinjura Gruni tal-mistoqsija tiegħek. Inti saqsejtni biex niġbet l-attenzjoni fuq priorità waħda li na fost dawk kollha li semmejt. <laughs> Dan huwa ferm diffiċli għaliex ovvjament hemm numru wiesa ta' kwistjonijiet li jidru li huma prioritajiet forsi fuq livelli differenti, però bla dubju Eh, kollha kważi huma prioritajiet issa min-naħa tiegħi jekk jiena jkolli identifika priorità waħda din tkun id-dritt ta' ċittadin li jappella lill-ombudsman. U naħseb hawnhekk għandna bżonn dan id-dritt li jkun imħaddan u fi fil dinja l-iktar priorità importanti biex namlu proċedura ċara l-uffiċċji li eżistew għal 14 sena u edin naraw profil aktar roli fin numru ta' każijiet li qed jitres qudiem mill-Ombudsman Ewropew. Ħafna mill-pajjiżi tagħna għandhom l-istess ċifri, però nistgħu naraw li l-volumi ma kollha aktar għaljin. U jekk inħarsu li każi validi li huma ammissibbli jew huma koperti mill taħt responsabilità ta' l-Ombudsman Ewropew taraw numru kbir. U m'hemmx ombudsman nazzjonali, l-ebda bazmen nazzjonali jkun jista' jiddeventa dik il- dik ir-rata baxxa fuq livell Ewropew iċ-ċittadini li jikkuntattjaw l-istituzzjonijiet Ewropew ikun forsi grupp iżgħar. tista' tispiċċa wkoll fejn ikollok sitwazzjoni fejn jkollok każijiet ta' miljuni jekk ħan ktar l-istampa ġenerali, jekk ħajkun nirwessa ktar l-istampa. F'dawn l-14 sena ta' Ombudsman Ewropew kena numru l-każijiet fejn l-Ombudsman huwa kompetenti ġenwinment. Forsi dik il-problema li xumbat il-budget għall-ombudsman ikun jiġi kritikat minn numru ta' parlamentari, deputati parlamentari forsi jista' jkollok eh, viżjoni iktar simplistika li forsi kunet tiswa aktar flus meta tiġi biex titratta l-każijiet partikolari ta' ċertu ċittadini, każijiet validi. Forsi każijiet validi huma wisq baxxi biex tiddibatti mbagħad fuq il-finanzi. Jiena għalt ma' ħadin kwistjoni fil-Belġio għaliex iċ-ċittadini għandhom din l-idea u għal numru ta' raġunijiet aħna irridu namlu l-ċittadini aktar konxi dwar il-rol tal-ombudsman u għadrit tagħhom u mod kif huma jistgħu jidaħlu applikazzjoni u anki jitkellmu dwar l-menti tagħhom anki permezz ta' computer. Sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nassikuraw li ħafna mill-każijiet li qed jitresqu qudiemna huma affarijiet li nistgħu nittrattaw magħhom. U neliminaw dawk li ma nistgħux nittrattaw magħhom. Prejna naħseb li irridu namendaw l-istatut ta' l-Ombudsman Ewropew għax erba snin konna fl-istess situazzjoni jina fil-fatt tlabt favur eh, riformi. Però se qed nara li dan qed isseħ li fil-fatt eh, dawn iż-żewġ bidliet li naxtaqt nara isaħħu fil-fatt ġew inkorporati fl-istatut ġdid tal-Ombudsman Ewropew. Fil-fatt jien nixtieq nifra il-Parlament u l-Ombudsman li ħireġ li ġilet fil-fatt eh, li qed tittem il-mandat jew li fil-fatt iġġilet biex dan din il-bidla s-seħ. Artiklu 4 li taj permetti l-ombudsman biex iżom f'moħħu ta' informazzjoni li ġiet ipprovduta fil- fil-artiklu 10 taħt eh, regolament 1049. U dan huwa arranġament prattiku li jista' jista' nistgħu naraħ f'arranġamenti nazzjonali u ma ta' valur ħafna l-ombudsman. Tista' tingħata garanzija għal ċittadini l-informazzjoni provduta meta tkun eh, ġeneralment konfidenzjali tinżamm konfidenzjali. jekk kantità tisir takkuża dwar l-amministrazzjoni, ovvjament wieħed irid jevalwa l-konfidenzjalità. Però ombudsman għandu jibqa' dejjem neutrali. U allura din il-konfidenzjalità maqsuma u mod kif aħna nistgħu innollu nżidu l-fiduċja taċ-ċittadini rigward l-ombudsman. Hemm suġġerimenti ieħor mhux ħanamilha issa però għaliex din il-kwistjoni tiġi dibattuta fil-Parlament u l-Parlament iddeċida li tkun ħaġa ħażina. Jiġifieri li naqdu ċertu pajjiżi u nagħmlu ambazmen Ewropew li jkun kompetenti biex jirreferi kwistjonijiet fil-qoddim il-qorti tal-ICJ jekk ikun hemm mal-amministrazzjoni Mit-trattat ta' Nizza, Parlament għandu dritt li jagħmel referenza tal daw il-każijiet lil qorti allura jien naħseb hawnhekk nistgħu insaħħu kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-qorti għabbażi ta' dawn il-proposti li saru minnaħata l-Ombudsman u anki ħadna minnaħata tal-Parlament il-Parlament jista' bla dubju isaħħaħ u jagħmel referenza ta' każijiet meta l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea meta jħossi dan ix xira Issa rigward kif nimplementaw tali programm wiesa. Iva, huwa programm wiesa u jiena ambizzjuż dwar dan ir-rwol, jien jogħġobni dan ir-rwol, nemmen li ċittadini Ewropej huma intitolati li kollom ombudsman Ewropew nazzjonali jew reġjonali jista' jwaħdem fl-aħjar livell possibbli u f'dawn 14-il sena dan ir-rwol żviluppa pożittiv u jista' jitjieb. Issa kif nistgħu nilħu dawn l-għanijiet jekk jiena niġi moti dan il-xogħol ikolli ħames snin żmien biex nista' nagħmel dan ix-xogħol u nista' nagħmlu b'żewġ modijiet billi nuża l-63 impjegat fil-uffiċċju tal-Ombudsman mod effettiv. Impoġġi kull persuna fl-aħjar xogħol, nużaw it-talenti kollha, naf li hemm talenti verament tajbin, b'saħħithom mhux qed eh, infaħħarhom għal xejn. Jiena kont impressjonat fil-kwalità ta' xogħol li jagħmlu dawn l-impjegati. Huwa work qawwi u jaħdem tajjeb flimkien u tieni mod u li najt li ma tistax twassal u tilħaq l-anijiet kollha ta' dan il-programm mingħajr ma Ministra u tara li toħloq sinerġija u anki kollem rida li t-koopera u toħloq eh, kristjonijiet uh, tajbin fost l istituzjoni tal-Unjoni Ewropea. Allura rridu nkunu kontenti għal dan kollu u nizommu l-kuntatt ukoll mal-persuni involuti biex bekk nkun nistgħu nimxu l qoddim Meta jiena sirt ombudsman tal-Belġju, Jina kont eh, daqxejn sibti diffikultà għaliex ħadd marit li jkun hemm xi ħadd qod eh, jikkontrolla x'qed jagħmel. Jew inkella jkun isu spija fuqhom, però dan kien mod kif inti tista' jkollok amministrazzjoni ħjar, jista' jkollok soluzzjoni fejn jista' jirbaħ kulħadd. Din fil-filosofija ta' kooperazzjoni u dan il-programm jista' jkun ta' ċell ta' ta' suċċess jekk ikun hemm kooperazzjoni bejn l-uffiċċji u l-istituzzjonijiet min-naħa l-oħra. F'termin ta' kooperazzjoni mal-Kumitat ta' Petizzjoni, nixtieq nitratta din il-kwistjoni iktar il-qudiem għaliex tliet persuni saqsew din il-kwistjoni u ma nixtieqx nagħti l-impressjoni li qed niddedika ruħi għal mistoqsijiet tagħkom biss. Jiena naħseb li weġġibt il-mistoqsija tagħkom rigward il-kooperazzjoni mill-istituzzjoni l-oħra, jiena naħseb weġġibtkom hawnhekk għattilkom kif nistaw nilqo għal din il- nsaħu din il-kooperazzjoni sa' Sur Bostinaro, jena naħseb li inti ressaqt il-mistoqsija tijak l inglis Sur Bostinaro, mela ta' bilħa, Iva, 36% ta' l kellom xie xi ma' trasparenza, nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' dokumentazzjoni. Iva, dan huwa numru pjuttost oli. Huwa aktar oli mill-livell imqabbel mal-livell nazzjonali għal 36% u hija ċifra għolja wisq. Miex ngħid li hija ċifra ta' tħassib però sinjal li l-Ombudsman fil-fatt kif eh, seħ f'dawn l-aħħar 14-il sena minn żewġ ombudsman li kellna qabel, l-ombudsman kien mejjun ħafna b'dan il-mod mitrattat il-ġdid, ġifiri, permess tar regolament 1049 fejn preċiżament u ma zewċ rimedji għannis li ma jkollomx l-informazzjoni disponibli jistaw u dim il-qorti jew inkella jagħmlu referenza lill l Jien naħseb li din kienet plus mhux biss għall-istituzzjoni tal ombazmen però anke ċittadin Ewropew biex jassikura li id-dritt ta' trasparenza ser ikun rispettat u implementat kif inseħħu it-trasparenza, kif innaqsu n-numru ta' elementi dwar il-tnaqis ta' trasparenza lejn l-ombudsman. Nasa permessa kooperazzjoni u anki kuxjenza, għajmen ta' kuxjenza, kooperazzjoni fl-imkien mal-istituzzjonijiet. Aħna rridu nkomplu n-repetu najdu kemmi importanti. Mux f'kombinazzjoni li artiklu għetta trattat għet ipoġġi l-element ta' trasparenza fil-qalba tal-Unjoni Ewropea, naħseb li intom bħali impressjonati b'mod negattiv meta niġu għal qabża bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-Unjoni Ewropea u nuqqas ta' trasparenza fil-fatt hija parti minn min din il-nuqqas ta' fiduċja. Kif għalhekk nistgħu innaqsu din il-nuqqas ta' nżidu aktar il-fiduċja. Iġifri rridu nagħmlu ċittadini aktar konxji aktar marfa, għalhekk rridu taħriġ kontinwu li tinforma li ċittadini biex namlhom konxi kemm importanti li huma qegħdin hemmhekk mhux biex jaqdu l-istat jew il-parlament jew il-kummissjonijiet, però l-istituzzjonijiet, skużawni, però jaqdu ċittadini u li ċittadin jaħtieġ għarfien hekk kif hemm imniżel fit-trattat. Xfir arfin dwar l-ombudsman. anki l-arfin dwar il-ħadima tal-Unjoni Ewropea. U anki barra l-Unjoni Ewropea. Jena jkolli najt u jgħrit nkun sinċir li din il-priorità ma tantx maqsuma. It-tjibet, bla dubju, pero għatfa dal-ħafna xisir. U t-tini element hija kooperazzjoni. Kooperazzjoni permezz u kif għat il-Sinjura Grini billi nikkooperaw mal aġenziji kollha. Jiena tkellimt ma' Sur Minxtaf mill eh, mal-konsulenta għal-banek għal-investiment. L-ombudsman għamlu Memorandum of Understanding sabiex jirċievi l-menti. Fatt me konna din najdu kif għalfejn kien importanti għall-istituzzjoni tkollha anke għall-istituzzjoni tijaw stess biex l-arfin jikun parti mill-prioritajiet ta' kuljum. Ġifri, arfin u kooperazzjoni għandhom ikomplu sabiex dawn iwaslu fl-ħar mill-ħarra trasparenza. ċertu regoli vinkolanti, anki sanzjonati eventualment mill-autoritajiet. iċertu waqqaf li deputat Iva, Issa senjura nujġab il senjura Hankes? Iva, nti u korresat nur ta' mistoqsijiet u l immagini tal-ombudsman, pero mux l-immaġini tal-ombudsman inti t-tissaxħa. Jimarix niffoqa kawis fuq l-ombudsman bħala istituzzjoni u li eh, l-impost l immagini tal-ombudsman, però jena unek nishtin nifoka fuq id-dritt ta' ċittadin li jirressaq l-menti tijaw lejn l-ombudsman, dak għanna insaxħu informazzjoni jemek dak il-qasam. U kif nassikuraw u kol il-kwalità ta' dritt, din hija wkoll dan huwa wkoll servizz tal-ombudsman huwa dmir ta' l-ombudsman li jassikura li drittijiet ikunu srispettati. Inugwaljanza. U nixtieq immur pass li lem, jina avukat kif tiġattilkom u għamilt ħafna duplikazzjoni dwar ix-xogħol ta' ugwaljanza li mhix eżattament l-istess fil-liġi komuni u fil-liġi kontinentali, però l-ikwalità, l-ugwaljanza hija xi ħaġa. Equality bl-Ingliż tersa iktar qrib is kelma solidarjetà. U pala disa snin, pala ombudsman nazzjonali, pala disa snin sħaħina, nemmen li fis servizz pubbliku aħna ma nistawx nam naqdu d-dmir tagħna jekk aħna ma nkunux edinem hemm biex nassikuraw ugwaljanza u lek u equity bl-Ingliż. Ma nistax niżviluppa ħafna l konċetta ta' equita hawnhekk xina pjuttost ħarqan fuq din il-kelma per din hija kwistjoni kurċjali fis servizz pubbliku fejn l-ombudsman jista' jaqdi rwol biex jgħin aħjar l-amministrazzjoni biex tkun konxja dwar dan l-element. U minnu jina sissa di ma tkellimx dwar ġilida kontra l-korruzzjoni hija wkoll parti mill-qalba tal-mandat tal-Ombudsman Ewropew. Iva, Jiena kuntent ħafna u fil-fatt nerġa' mmur lura mistoqsija Sinjura Gruni, jiena kuntent li l-istatus il-ġid tal-Ombudsman ta' tiħ ċans biex ċittadin ikun jista imur f'entità pubblika wara li jitressa u entità pubblika la darba jkun ħati jew jistab akkużat jew ħati ta' korruzzjoni. Hemm kwistjoni ta' korruzzjoni. U jista' jkollok Ikun jista' jkun hemm ħafna każijiet ta' ħadima ta' gvern li jinstabu ħati ta' korruzzjoni. U għalhekk importanti li l-fiduċja issaħħuha fl-Unjoni Ewropea x'inkella b'jekk hemm ħafna korruzzjoni, l-fiduċja hija l-ewwel waħda li ser tiġi eliminata. Għal pero għal dar boħra li nikkontrollaw il-korruzzjoni u naraw li ma jkunx hemm korruzzjoni, ovvjament dent ħadd iġi wara. It-taħriġ hija priorità biex nilqgħu għal dawn il kwistjoni Iridu nassikuraw li ċ-ċittadini, il ħaddima tal-gvern iridu jkunu jafu kif għandhom jitrattaw ma' ċerti kwistjoni. Il-libertà u s-sigurtà kwistjonijiet relatati ma' dawn iż-żewġ konċenti. Ovvjament, jiena naqbel miegħek fuq dan il-punt, dawn huma marbutin ma' xulxin, iżda xi kultant jista' jkun hemm kontradizzjoni jew il-ħaddim ta' ċivil jew min ifassal politika jagħtu wis dritt e, lil naħa meta nqablu ma' oħra. U fuq dan il-punt fej jiltaqaw il-libertà u sigurtà hawnhekk naraw fejn l-uffiċċju tal-Ombudsman ukoll irid ikun ta' sew viġilanti. Joqgħod attent illi kemm is-sigurtà eh, li s-sigurtà tista' titwettaq fil-fatt iżda fl-istess waqt qed nosservaw il-libertà l-ħelsien u din kienet sfida kbira ħafna għal mijiet ta' snin u se jibqa' hekk għal snin li ġejjin iżda fuq livell tal-Unjoni Ewropea u livell ta' nazzjonijiet naraw li għandna istituzzjonijiet li tassew ma' viġilanti. Il-ħin kollu edin e, eh, jiġdu l-attenzjoni ta' min ifassal politika li ma jagħtux wis vantaġġ eh, l sigurta sigurtà meta mbagħad eh, il-libertajiet. Issa inti semmejt eh, ukoll il-vjolazzjonijiet kontra il-minoranzi u naf illi inti u kol tara li kunem il-rispett għal dawn il-minoranzi. Jina naf il-minoranzi sewa ħafna fil-pajstija il-Belġu, fejn hemm ħafna minoranzi, hemm tlet minoranzi u mhux dejjem huma l-istess u allura naf ħafna dwar dan il-punt jiena tassew impenja tal-rispett tal-minoranzi u għal disa snin jiena u kol kell interess kbir biex nizgura li l-minoranzi huma rispettati. Iżda jistakunu minoranzi bħal per eżempju għabbażi eh, ta' razza, ta' sess, jew għabbażi ta' lingwa. Eh, din dakin interess partikolari għalina, għalija għal disa snin u fuq livell tal-Unjoni Ewropea jekk ikolli l-opportunità nixtieq inkun aktar attiv ukoll fuq dan l-aspett. Eh, Sur Monet, jekk joġbok jekk tista forsi tħaffef xi ftit Sinjura Derli, kif nistaw aħna nħaffu l-proċess? Jina kontent ħafna tal din il-mistoqsija, għalix minix ma nishtiqx li nkun wieħed li nati forse ħafna dejat astratti man bat ma natix eh, eh, eżempji konkreti. Kif qed qabel? Dinja xaġa li ġiet approvata diġa, ġifiri, diġa edin nilħu eh, żmien ta' 12 il-xar, fil-fatt bħalissa għedin fil-stadju ta' 13 il-xar u naħseb għandna nilħu 12 eh, il-xar, jiġifieri iż-żmien li għandna għal dak li jaqsam il-żmien stipulat minna naħta l-Kommissjoni, 12 xar huwa żmien stipulat żmien aċċettat. Iżda, Kif se nagħmlu dana kollu? Dan kien fil-fatt l-aħħar punt tiegħi billi nużaw aktar u aktar soluzzjonijiet ta' bażi tal-konsens kif ukoll proċeduri simplifikati. Fejn ir-rabta? Dan din xi ħaġa li għamilt fil-Belġu. Innużaw trattament aktar flessibli biex bekk inti tifranka ftit tal-żmien biex bekk inti u l-personal tijak nkunu nistaw bekk nallokaw ħafna ktar ħin għat-talba u l naraw aktar u aktar fejn ikun hemm trattament aktar flessibli u aktar faċli biex bekk nifrankaw il-ħin u biex bekk imbagħad dan il-ħin jintuża għal aktar talbiet. Dan huwa l-metodu li użajna f'pajjiżi u dan huwa l-metodu kif jista' jsir ukoll fuq livell eh, Ewropew. Is-Sinjura Harkin issa. Skużawni tal-pronunzjajt il-kellim, Sinjura Harkin. Inti eh, saqsejtni diversi mistoqsijiet. Ma, ma nafx jekk fimx l-ewwel mistoqsija dwar l-sfidi. Eh, għalhekk xtaqt immur għat tini mistoqsija minnu fih. L-Ewropa hija bbażata f'żewġ sistemi legali il-liġi komuni u l-liġi anglosassoni jew U fuq naħa l-oħra għanna il-liġi eh, il sistema tal-liġi kontinentali. Jiena nħoss li dawn jikkumplimentaw sewwa lil xulxin u kif qed is-Sinjura Hankis jiena eh, fil-Belġu fukajt fuq eh, l-equity ġustizja biex najdu hekk li ġem il sistema ta' equity biex bekk dan kollu jiġi introdott fis-sistema legali f'pajjiżi. Nassugurakom, kien ta' sew diffiċli illi nikkonvinċi l-Parlament min ifassal politika kif ukoll l-akademiċi eh, dwar dan il-punt. U ħassejt li dan kien prinċipju illi jista jkun tassew utli biex nintroduċu fis-sistema legali tagħna u għalhekk inħoss li aħna hawnhekk għandna ehm, rabta kbira bejn iż-żewġ sistemi tal-liġi u ħafna drabi nħoss illi rridu natu aktar enfasi fil-mod kif aħna nittrattaw ċertu talbiet fih dan is-sistemi eh, punti li xtaqt nizviluppa per għandix il-ħin u illi issa għanna tliet ġenerazzjoni ta' ombudsman fil-sebajnijiet u mbagħad l-ewwel kellna fil-pajjiżi Skandinavi, mbagħad wara dittatorjati, Umbat eh, kena u koll il-waqa tal-portira tal-ħadit u hekk l-lura rajna ambazman differenti, prioritajt differenti. Pero dawn il-fazit kollha ma eh, utli għaliex kollha eh, jorbtu ma' xurxin għalhekk il-Ombudsman Ewropew bħala Ombudsman għall-Ewropa b'żewġ sistemi ta' liġi għandu jitrattom b'mod eh, illi eh, huma uh, komplementari lejn xulxin. Issa, dwar l-amministrazzjoni, meta s-sur Sodeman l-ewwel ombudsman, ippropona l parlament Nafam l litra fil-fat, eh, fl-1996 u 97 id-definizjoni ta' eh, amministrazzjoni ħażina u għal li dan għandu jkopri il-ksur ta' regola vinkolanti jew prinċipju vinkolanti. 14 sena ilu jina ma qbilx miegħu u ktiplu għatlu le, għal dan għandu jkun aktar wiesa bħala definizzjoni. L-amministrazzjoni ħażina wkoll trid tqisu kol ksur ta' soft rule, soft law, prinċipju, anki jekk dan mhux vinkolanti ma jfissirx preċisament illi ammissjoni ħażina tfisser illegalità, din tfisser illi irridu naddu għal kunċett usa ta' għal dak nixħasam definizjoni. Issa nwieġeb għal mistoqsit li E, saqsajtuni dwar ir-relazzjoni bejn il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Ombudsman. Nawla ċara mill bidunet illi jina naħseb għal xina segwejt l-istorja ta' din l-istituzzjoni sam il-bidu tagħha, il-kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u s-Sur e, Soderman, s-Sur Gimanduru s-lum u l-Kumitat ta'kom tal Petizzjonijiet tal-Kumitat Petizzjonijiet kienet waħda eċċellenti. U għalek naħseb u fil-fat minix għadam kritika unek, anzi, għal kontrarju. U uh, il razzjoni hija ħafna ħafna ħjar minn ħafna pajjiżi fuq livell nazzjonali. U fil-fatt dan huwa eżempju li ħafna ambazman eh, ambasman nazzjonali u kompetenti nazzjonali għandhom isegwu. U fil-fatt jina rajt xi rapportakom is-Sinjura Pagliadelli qalet l-istess ħaġa Fuq eh, kwestjonijiet sirdupjati bejn l-Ombudsman u l-Kumitat ta' Petizzjonijiet, aħna nistgħu nikkopraw aħjar biex ma noqogħdux eh, nirrepetu x-xogħol. U naħseb nistgħu nsibu aktar u aktar kwistjonijiet jew il-menti fejn il-Kumitat huwa kompetenti fejn l-Ombudsman minn tiegħu kien qatt ti fuq livell eh, individuali. u forsi hemmhekk se jkollna aktar skambju ta' tarif fix-xogħol tagħna meta qegħdin naħdmu fuq l-istess kwistjonijiet. Signor Hawken issa. Inti saqsejtni xaġa importanti ħafna mistoqsija ġuridika importanti biex najdu hekk. L-Ombudsman Ewropew huwa intitolat biex najdu hekk illi jivvaluta il-mod kif il-Kommissjoni użat artiklu 226-228 minix qed ngħid dana kollu. Anzi, għal dak li għandu xaqsa mux bis proċedura, sanki fuq il-sustanza jistaw kol jis il-użu ħazin jew il-nuqqas ta' użu ta' dawn is-setat. U bekk minix qed ngħid li l-ombudsman jeħtieġ li jikkontrolla jekk il-Kummissjoni Ewropea hijiex tuża din is-seta fundamentali ta' ta' 2008 għax il-memorandum of Understanding iffirmat bejn l-Ombudsman u l-Kommissjoni dwar 226 u 228 mod ċar jgħid li l-Kommissjoni għandha seta ta' diskrezzjoni li tuża żax 226 din id-diskrezzjoni tista' tiġi kritikata Iżda din ukoll ġiet appoġġjata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, allura dam di mhix kritika jew se titqiegħed f'periklu li qed ngħid huwa li mhux biss l-Ombudsman eh, diġa kien qed jagħmel dan ix-xogħol jekk inti taqra r-rapport annwali tal-Ombudsman tara li jagħmel dan mhux biss fuq proċedura iżda anki fuq kwistjoni ta' sustanza għal mod kif artiklu 226 tiġi mwettaq u, u kollu huwa sempliċi. L-Ombudsman jista' pereżempju jgħid lill-Kummissjoni li il-Kommissjoni ma kienx eh, raġunata fil-mod kif hija użat jew mużax ngħid sitta. U dan iwassalni għal prinċipju fundamentali li ġi żviluppat fil-Belġu. Il-prinċipju ta' raġuni ġifiri entità li tista' tuża seta, ma tistax tuża seta' ek kif jixtieq, għaliex din il, dan is-seta, din is-seta ma tfissirx li din tista' tintuża mod bla reġuni allura, dan ifisser li għandna konferma hawnhekk minn entitajiet ġudizzjari fuq livell nazzjonali u internazzjonali. Ġifiri, il-servizz pubbliku biex juża il-seta tiegħu eh, biex jagħmel hekk irrit jagħmel dan skont regoli ta' reasonableness bil-Ingliż. U dan ifisser illi wieħed irid jivvaluta jekk 226-228 intużawx bl-aħjar mod. Allura mhux biss jekk inti weġibx ta' malajr le, fuq aspetti amministrativi purament iżda wkoll fuq il-mod raġonevoli kif dan kollu intuża jew ma ntużax. U anki mbagħad għal jekku l-kas il lusu ħażin ta' dan kollu. Issa, s-sur Salavakos mux jgħatawnek pero xorta sen wieġa pal-mistoqsija tijaw. Jina u kol fi fatwa ġit meta għet li jina jidir li memx eh, tensjoni fil-bejn l-ombudsman u l-kumitat ta'kom. U jidir li għatba kien daw tensjoni matul dawn il-14 eh, sena. U dan huwa l-mod kif aħna nimxu l-qoddim biex bekk ikolna kooperazzjoni mill-rib. Grazzi ħafna u naħseb hekk nistgħu niftu il-proċedura tal-catch tiegħi u uh, nara li għandi talba waħda biss mill-nervoli Hepping u għalek nati minuta un bat minuta għatweġiba. Danke wel, mevrouw de voorzitter, ik zou het kort houden. Eh, als ik de heer Monet zo... Grazie, signora President, nżon fil-qosor. Oh, Jina ma tasmajt li s-sur Monet Jena mm, ħadd l-impressjoni li jitkellem sew bil-Olandiż. Nara jien ħadd nitkellem bil olandiż Insomma, huwa għandu programm ta' riforma U mm, jidher li dan jisu jgħad hemm isu tip ta' izolazzjoni ġewwa Strasburgu ferra Brussell hija differenti eh, s-situazzjoni. Issa, jiena kont naħdem fil-uffiċċju tal-Ombudsman u dejjem sprovajna nsibu soluzzjoni tajba, kont nipprova nsib soluzzjoni mal-Ombudsman, il-servizzi legali kienu ġili jgħidu li ġinja xi possibbli għal ċertu raġunijiet u allura jiena spiċċajt niprofa, nipreserva l-interessi tijaj. Għal-dasant, aħna għedin Mm, situazzjoni ferm diffiċli fl-istituzzjonijiet, jridu riforma u kol minna ħatan barra, allura din hija situazzjoni komplikata ħafna. Allura, inti kif tara il-situazzjoni tijak, il-frigwar tal-medja, inti għat li titkun prezenti, titkun mm, iktar familjari, allura mm, qed titkellem dwar il-fatt li tkun iktar enerġetiku, però fuq għabazita eh, eh, tal-fatti inti kif kif se tagħmel eżattament. Nirringrazzjak ħafna u nishtiq mm, nishtiqlek kwalunkwe eh, um, ris eh, fil-elezzjonijiet. Is-sur jarek jaġbok. Grazzi, Signora President. Dan għandu xie sama f'na dak li għalli kellim ta' qabli. Jekk nis. Um, Nieħdu l-impressjoni li l-Ombudsman Ewropew jista' jgħin nis nies biex eh, l-affarijiet iseħħu u biex l-affarijiet jittieħdu bis-serjetà. Allura inti se tkun vittma ta' suċċess tiegħek stess, ħafna nies jaħsbu li l-dinja diffiċli wis, għandhom mwis, għalfejn għandu noqgħod nistaqsi lill-Ombudsman. Però l-iktar importanti hija li nis eh, jittihdu bis-serjetà, il-menti tagħhom jihdidu bis-serjetà u jiġu trattati ma kemm jista' jkun li ħaġa importanti. L-għar huwa meta n-nies ma jisimgħu xejn lura. X'taħseb li jrid jinbidel fil-leġiżlazzjoni biex l-affarijiet ikun jista' jaħdmu mod aħjar, mod iktar maġġel, u għandek bżonn l-għajnuna tal-Parlament. Naħseb li hawnhekk qegħdin naħdmu għall-istess ħaġa Għanna rridu dejjem nitrattaw il-petizzjonijiet malar kemm jista' jkun. Di xaġa importanti għaliex in-nies għandhom dritt għal risposta malaj kemm jista' jkun. Risposta xirqa eh, fi żmien eh, xira. Allura x'għandu jsir, x'għandu jinbidel dik id-domanda tiegħi. Grazzi ħafna. Der li il-programm tiegħi huwa wieħed ambizjus. Forsi kemm xejn wisq ambizjus, ma nafx, però irritet tkun ambizjus għal dan ir wol Naf u għatta di l-ħaġa diġa' għaliex għal żmien twali naħdem ma' istituzzjonijiet Ewropej fuq eh, livelli importanti. Importanti li nkun nafu kemm jistgħu jkunu qawwi l-istituzzjonijiet anke fuq livelli naslu għall riformi jew nimnaw riformi. U għamennu fuq il-livell Ewropew xi drabi ikun hemm eh, ħaddiema Ewropej, uffiċjali Ewropej li ma tantx ikunu vafur ir-riforma bidla. U dan huwa minnu veru, però din hija parti mir-realtà tal-istituzzjonijiet u anki fuq livell nazzjonali huwa normali li jkollok medjatur jkompli jagħmel eh, talbiet, jindaħal, bi jitlob aktar riformi, iktar trasparenza, iktar riformi. Għal disa snin għamiltek fil-esperjenza tiegħi ma ovvjament mhix eh, f'daqqa waħda ser issir il-bidla mill-lejla għal nar. Eh, jina tal-limt nkun persistenti Dan huwa l-unika mod eh, fuq il-medda medja u twila ta' żmien biex fl-aħħar mill-aħħar tasal dawn l-anijiet. Dan ma jistax isir mill-lejl għal-nar. Inti mbata mitli li wkoll mistoqsija oħra rigward il-mezzi ta' komunikazzjoni, ix-xogħol tiegħi u x-xogħol kif ħani fil-komunikazzjoni. Fil Mela, nista' nieħu eżempju minn numru ta' pajjiżi fejn medjatur, per eżempju fl-Awstrija, fil-Belġju, fil-Franċa u pajjiżi oħrajn, għandek ftejn speċjali mal-mezzi ta' xandir biex eh, bekk tkun tista' twassal il-ħidma tagħhom aħjar. Mhux qed ngħid li tagħmel eh, konferenza stampa kull-jum, mux dan u dak li għet prova najtijen, pero programmi aktar istituzjonalizzati bil-parteċipazzjoni tal-medjatur f'ċertu oqsma reġjonali u nazzjonali. Dan diġa jeżisti. Onorevoli jar, jina unnek għatfadalli bis 30 sekonda biex jinkun nistan wieġbek u nejdlek skużani. Tolbok skuża, jina naqbel miegħek jista' jkun ferm importanti, ferm diffiċli noħol u speranza jekun bad din l-isperanza mister tiġi rispettata jiena naqbel miegħek. U fil-fatt eċ ta' unek fil-pajis tiegħi stess fil-Belġju. Ħatmu perfett u l-konsegwenzi iva jistgħu jkunu verament gravi. Allura huwa minnu dak li għat li li rridu naħdmu fl-imkien sabiex bekk nkunu nistaw narfu aħrar id-drittijiet li ma huma drittijiet billi jina nkun nista' nressaq id eh, diffikultajiet u dimlu għan U niżviluppaw programmi biex nkunu ċerti li ċittadini ma jdurux lejn il-medjatur għal kwistjonijiet li ma jqawx taħt il-kompetenza tiegħu. Jekk għana ser namlu xaħġa ħaġa minn ma nikkanċellawx l-oħra tkun tajjeb. Għax din hija kopulazzjoni li għandha għandna nżommu fuqha u għandu jkollna. Noi abbiamo finito con l-audizjoni quindi. Si s-temmejna il-smieħ, għallura allura nselmulek, aħna tfadlilna xie minuta biex nalqu il xol tana. kif tafu fil fat il-Kummissjoni, il komitat l-għandu s-seta u laqas xoli xogħol jiddeċidi jew inkella jesprimi evalwazzjonijiet, allura fil-tmiem ta' din il-maratona aħna nistgħu induru lejn il-President tal-Parlament il-deċiżjoni ta' dan ismih bl-interventi kollha u anki l-konsiderazzjonijiet fil-kontenu dak li għandu xi sama ta' dawn it tlet kandidati għall ombudsman Ewropew li għedin jixtiqu li tali huma jaksbu dan il-post, jekk m'hawnx konsiderazzjonijiet oħra jew interventi jew kummenti oħra għal din il-presidenza. Mela f'dak il-każ jiena nagħlaq il-sessjoni u